votes. Mena niġu għal spiegazzjoni tal-voti Unibdew nibdew ber risoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Ukrajina fuq l-sitwazzjonijiet fil attuali fuq ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. L-ewwel spiegazzjoni tal-vot hija Sinjura Ġufrida. Al minuta. Grazie. nidikjera li nivutajt favur għax hemm bżonn nagħmlu sforz biex nifaċilitaw dialogu bejn l-Ukrajna u r-Russja mingħajr ma nitilfu minn qudiem għajnejna li sessjoniet ma nistawx nużawhom flok soluzzjoni diplomatika u politika li kulħadd inħobb nittamaw li insibuha mal-aktar kmieni biex eh, noħorġu eh, b'soluzzjoni paċifika u nħallu l-komunikazzjoni miftuħa u jekk ikun hemm feedback pożittiv narawx se jkunu sanzjonijiet u r-reperkussjonijiet tagħhom qed naħseb qed jiġri fil-agrikoltura. Signora Ġufrida tajt il-President, tkellem eh, bil-mod jekk inti tixtieq li traduzzjoni jagħmlu ilek. U anki wara li nkunu smajna eh, il-deċiżjonijiet tal-Kummissarju Ċolos, hemm bżonn li nistabilixxu regoli ċari għax biex bekk kull staċ membru jkun jista' jibbenefika mill-għajnuna Eh, metan isu il-situazzjonijiet eh, eh, speċ pekuljari. U rridu nifmu li il-fondi għandhom ikunu suffiċenti. U nishtiq infakar anki l-eżempju taljan li għandha ħsara sa 200 miljon ta' euro. Issa, signora Gardini. Il-mikrofonu, fidek. Grazzi, President. Jiena nishtiq nispiega għaliex aħna ma stajniex nivutaw favur ma astenejna fuq din ir-riżoluzzjoni importanti għaliex jekk minn naħa waħda u ovvju li aħna naqblu mal-tħassib u l-veċinanza mal-poplu tal-Ukrajna għal momenti drammatiċi li qed jgħixu u hekk naqblu wkoll mal-parti E, illi tirigwarda li e, nappoġġaw e, u naslu għal sosten għal appoġġ għal dawk is-settur industrijali mill-qutil anki italjani, però un punti oħrajn li ma nistgħux naqblu magħhom. L-ewwel wieħed settur tal-enerġija fejn qed naraw illi qed nitkellmu illi nistgħu nannullaw il-ftehim li hemm Russja u dan inkludi l-proġett South Stream u sfortunatament kellna nastienu ma nittamaw illi bid-diplomazija e, e, e, il-diplomazija t tissaħħaħ għax il soluzzjoni għandu tkun dejjem iktar urġentiment dik il-soluzjoni politika. Grazzi signora Gardini, Gardini sa signora Danok. Grazzi President. Jiena votajt kontra jinnaf li mħafna kollegi li għadhom qed jipproduċu l-istess tip ta' testa bażi ta' approċ minnaħa waħda għall-Ukrajna. E, eżempju konkret f'ħafna rapporti tal-NGOs internazjonali, mod partikolari Amnesty International, il-gvern Ukrajn qed jiġi akkużat e, taksur kontra l-drittijiet tal-bnidem e, fil-operazzjoni antiterroristiċi, però il-test inizjali Eh, paragrafu 2 ta' Rizoluzzjoni tagħna eh, meta jitkellem fuq dawn ir-rapporti qed jitkellem fuq eh, ksur mill mill-truppi eh, russi u separatisti, ma bċerti kazi anki mill-forzi tal-gvern. Minkejja dan, anki din il-prezentazzjoni sbagliata tal rizultati tal-NGO eh, ġiet votata kontra eh, mill-naħa tal maġoranza ta' dan il-Parlament. Grazzi. Essa. Rajva li kajnen. Grazie, President. Jena votajt favur din rezoluzzjoni. U soddisfatta l-fatt li l-Unjoni Ewropea se titkellem voċu waħda fil-politika barranija u politika ta' sigurtà għandna bżonn politika Ewropea korrenti li tifoka fuq drittijiet ċivili bażiċi, drittijiet ta' bniedem, Eh, prevenzjoni ta' konflitt, kif ukoll kooperazzjoni ekonomika fil- eh, reġuni viċin tagħna. Dan ifisser kooperazzjoni ma' Russja wkoll għandha tiġi stabilizzata lix ma rridux nkunu dewwa nemmen li l-kriżi fl ukrajina ser tagħmel l-istess ħaġa għal politika barranija fl-Ewropa illi għamlet il-kriżi ekonomika finanzjarja bżonn naħnu flimkien u rridu insibu linja komuni b'saħħitha anki jekk għandna opinjoni differenti. Sanzjonijiet u passizzar zavi l-Ukrajna jidru li qed jaħdmu tajjeb. Grazzi. Naddu issa spjegazzjoni tal-vot fuq il-kwistjoni tal-Ebola. Nibdew bis-Sinjura Zaborska. Grazzi ħafna. President. Napoġġa l-fatt il-Parlament Ewropew adotta pożizzjoni ċara brabta mal eh, dan il-virus hija kwestjoni komplessa u l-impatt ekonomiku u soċjali se jinħas anka wara l-riskju ta' saħħa primarju niġilduh din mhix biss problema tal-punent tal-Afrika me kwistjoni globali. Hemm bżonn naġixxu f'żewġ direzzjoni differenti. L-ewwel net għandna nappoġġaw iżvilupp aċċelerat ta' mediċina avvanzata u terapija minnaħa l-oħra għandna nifokaw fuq kwarantini u eh, kura klinika kwarantina isolament jaħdem biss meta il-popolazzjoni lokali tafda l min jaħdem fis settur tas saħħa u l-gvern tagħhom. Imma dan mhux il-każ tal-Liberja għal daqstant l-Unjoni Ewropea għandha tuża loqsma diplomatiċi u possibilitajiet diplomatiċi sabiex nistabilizzaw il-kwistjoni politik l-ambjent politiku fil-Liberja. Grazzi l-Onorevoli Pitikajnen. Grazzi. Riski ta' saħħa mhumiex xi ħaġa illi għandhom jintużaw sabiex nbizzaw in-nies imma nafu illi fid-dinja globalizzata fejn persuni prodotti eh, jimxu pajsa liħor bla, bla diffikulta eh, ifisser li riskju ma globali wkoll. L-Unjoni Ewropea għandha saxħax il kapacitet taħħa ta' reazzjoni rapida f'każ ta' riski multinazzjonali u Eh, infezzjoni ċari. Fuq l-ebola jidher il-miżuri li tieħdu sissa huma Ma Meta għati jikkonsidra kemm perikoluża il sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea għandha għandha jkollha azzjoni rapida f'każ ta' kull virus perikolu. Grazzi għaddu issa għas situazzjoni fira u s-Sirja l-attak tal-ISIS. U l-ewwel spjegazzjoni tingħata mingħand Sinjura Arnutu. Grazzi, Signor President. Kuntenta tassew li aħna qegħdin issa nħarsu lejn Is-sitwazzjoni tal minoranzi b'mod partikolari kristjani fil-Van Nofsani speċini imma li dal-interess l-interess situazzjoni għanza da tmur dejjem allarmi l-intervent Amerikan fl-Iraq fl-2003 tkellimna dwar l-Istat Islamiku ma l-Islamisti fl-Iraq u fis-Sirja huma mhux kollha kattivi u krudili aħna għall-istati tan-NATO ma nistawx nittoleraw illi it-Turkija tiffinanza u tarma l-Istat Iżlamiku u tixtru il-petrol mbagħad illi minn għandhom jew nippermettu wkoll li jsir il-reklutaġġ fuq art torka. Hemm bżonn li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jieħdu pożizzjoni soda kontra il-militanti Iżlamiċi kollha illi qegħdin jaħdmu u naħdmu anzi flimkien ma' gvernijiet tas-Sirja u tal-Iraq. Issa Sinjura Dodds. Mikrofonu kjoġba, grazie Sinjura President, aħna l-koll maħsuda bil-qtil barbari li rajna dal-axħar fi Van Nofsani u il-ħsibijiet tal-btana għedin mal-familji ta' dawk affettwati u l-vittmi u l-familja ta' Ellen Henning u Ellen Henning innifsu il-qijat jiffaċċa t-dida eh, tal-waħx dal-axħar. Mhux hekk biss imma anki dina il-til kontra il-komunitajiet kristjani fis-Sirja u fil-Iraq. Importanti l-Unjoni Ewropea tagħmel mezzi effettivi sabiex inħarsu l-membri kristjani tal- reliġjonizmi tal-minoranza fil-vant nofsani u niftakar ukoll fil-mews tal- l-Honorable Lord Banside li kien jirrappreżenta l-konsekwenza tiegħi f'dan il-Parlament tal-2004 huwa kien ambasċatur tal-kawża Kristjana u kien ukoll jiġilet u jaħdem ħafna l landa ta' fuq huwa ħadem biex ikun hemm appoġġ għal fond tal-paċi fil-kostituenza tagħna. Aħna qatt ma ħanerġgħu naraw wieħed bħalu fl-Irlanda ta' fuq u naħseb li laqqas l-Irlanda, laqqas l-Ewropa ma ħatara xi ħadd bħalu. It-talb tagħna wkoll immorru għalihu ħsib tagħna sibiet tagħna mal-mara tiegħu, is-Sinjura Pitier. Grazie ħafna, Signora Presidentina. Nappoġġa din appoġġaj din ir-riżoluzzjoni eh, għaliex fil- xur li għaddew aħna rajna ksur ta' dritti tal bnidem u tixrid ta' dem. Fil-Iraq il-persekuzzjoni tal-ċivili innoċenti, specialment kristjani, hija problema u situazzjoni brutali ħafna. E, hemm iktar minn miljun imbitanti li ġew e, spustati u miljonu nofs għandhom bżonn ta' assistenza urġenti umanitarja. E, il-konversjoni forzata lejn l-Islam hija tiġri kuljum kif għal il-patriarka l-Ussaku dan it-tip tal-Islam hija ħaġa illi l-Musulmani eh, għandhom eh, jistħu fuqa. Irridu namlu kull ma nistaw biex inwaqfu dan it-tip ta' mġieba fil-territorju. Meta wieħed is dan il-martirju eh, eh, huwa eh, ċar il-libertà ta' reliġjon, ta' twemmin u ta' klim u importanti u kull ideologija qed jipprova inneħ u meta jippruvaw neħu din il-libertà hija e ħaġa negattiva ħafna. Sa is-sur Xogor, grazzi President. Is-sitwazzjoni fl-Iraq Serja eh, hija sfida ta' sikurtà għar-reġun. Rajna waħda mill-ar kriżijiet fil-gruppi Eh, bħal minoranzi etniċi nisa u tfal li huma affettwati b'dawn il-azzjonijiet barbariċi tal-Istat Islamiku. Hemm bżonn ta' azzjoni min eh, minnaħa tal-komunitajiet eh, u importanti għal raġunijiet reliġjużi Eh, fil-vant nofsani li nidenunċaw din l-azzjoni minnaħa tal-Istat Islamiku. Eh, Nishti anki nisħaq fuq għadda kemmu importanti li kunem kooperazzjoni u kollaborazzjoni mill-grupp kollha għax dan il-gvern li ġdijt huwa pass fil-triq eh, tajba. Il-gvern lokali għandu jaħsab biex jintroduċi l-konċett tal-ċittadinanza inklużiva biex bekk inkunu nistgħu ninkludu l-gruppi kollha fl-Irak. Grazzi, u l-fiduċa fihom. Grazzi. Grazzi u l-aħħar kellim fuq dan il-punt is-Sinjura Zaborska. Grazzi, Sinjura President. Il-proposta oriġinali għal riżoluzzjoni fis situazzjoni fl-Iraq u Sirja eh, anki jekk huma u mal-mira tal-violenza u l-persekuzzjoni tal-mennaħa tal-ISIS. Fl-aħħar nexxinna ninkludu fil-proposta żewġ paragrafi fuq il-minoranza kristjana fir-reġun. Jiena nifraħ fuq il- negozjaturi fuq l-isforz tagħhom. Uh, Jiena kontenta illi l-Parlament finalment Eh, esprima solidarieta lejn il-komunitajiet kristjani illi f'pajjiżhom qed jiġu persekwitati u minaċċati eh, il-nisranin fl-Irak eh, imħabba it-twemmin u mħabba reliġjon qed ineħħulhom id-drittijiet bażiċi u qed jobbligawhom isiru rifuġati. Jiena kuntenta illi irnexxilna nitkellmu fuq dan il- dbatija tagħhom. Din ir-riżoluzzjoni għalaw il pass fuq kif nistgħu nġibuhom lura lejn pajjiżhom. Grazzi, naddu issa l-ispjegazzjoni ta' vot fuq is-sitwazzjoni fil-Libja. Kellim wieħed fil-fatt għandna fuq dil kwistjoni Grazzi, Sina President. Jiena l-grupp tiegħi votajna favur għaliex nidun konsiderazzjoni l-im impatt eh, fuqna minħabba kwistjoni tal-Libja wkoll hemm bżonn nirrepetu kwistjonijiet importanti bħal kummerċ fl-armi, gruppi terroristiċi u anka il-wasta ta' migranti fl-Italja. U koll hemm bżonn nisqof għal ta' Franza sfortunatament pajjiżi u NATO fil-proċess illi waslet għal libja f'xifer l-irdum. U fil-fatt najdu il-Libja saret vittma ta' din id-diplomazija perikoluża. Id-dinja tal-punent u l-Ewropa mhumiex qed jgħidu approċċ sostenibbli hawnhekk. Naddu issa spjegazzjoni fuq l-Izrael u l-Palestina? L-ewwel kellim is-Sur Karti. Jiena votajt kontra r riżoluzzjoni konġunta fuq Palestina li x'nemmen li tibat messaġġ partikolarment l-Iżraeli tista' tkompli il-ġenoċidju tagħha kontra iċ-ċittadini Palestinjani b'impunità persuni fl-Europa se jkunu dizappuntati jisiru jafu li din il-Kamra inkludi MPs mill-Irlanda votaw kontra rezoluzzjoni li per eżempju sejjaħ għal-Helsin ta' 34 rappresentant palestinjan eh, elett demokratikament. U kol musse jiġu investigati reati eh, kriminali reċenti konna kikun sejħu il- l-Unjoni Ewropea sabiex tifriża tejma Izrael sakemm din tkompli tikser id-drittijiet tal-bniedem ukoll li kieku għaddiet konna nitolbu l-Izrael sabiex eh, ta' spiegazzjoni fuq proġetti li finanzjat l-Unjoni Ewropea li kisru l-Izraeljani kien hemm ħafna krim da sena ċentenarja li l-Unjoni Ewropea hija simbolu ta' paċi l-azzjoni tal-Kamra llum mal-kontrarju jagħmlu l-Parlament Ewropew simbolu ta' nuqqas nazzjoni internazzjonali f'din il-gwerra kontra il-poplu Palestinjan. Grazzi, l-Onorevoli Dodds. Grazzi, Signora President. Jina nħoss in li hemm diversi aspetti illi għandhom jirrappreżentaw il-qalba ta' risposta tal-Parlament għas situazzjoni preżenti. Dan ir-reġun. L-ewwel nett hemm bżonn illi nżommu mal-dritt sovran ta' Izrael illi t-proteġi l-nifisa ma nafu kol t-patija mensa illi għaddejn minnom il-nista Gaza b'riżultat dirett ta' ta' din l-operazzjoni u hemm bżonn naġixxu sabiex ngħinu. Għanna nirrikonoxxu l-impatt tal-operazzjoni qed tħalli fuq komitajt eh, l uddin fl-Unjoni Ewropea. Fil-Renju Unit kien hemm 240 rapport ta' incidenti antisemitiċi fix-xahar tal-Ulju hekk kif il-ġrid beda jikber hemmhekk dan it-tip ta' reati bbażati fuq il-mibeda mhux aċċettabbli u bħala MP u bħala Parlament hemm bżonn nibatu messaġġ fl-Ewropa li tolleranza reliġjuża hija importanti llum aktar minn qatt qabel. Thank you. Grazzi, il-kellem li jmiss is-sur Urtasun. Il-Parlament Ewropew irrid jgħidha ċaru tont dak li qed jiġri f'Gaza. Dan huwa krimini tal-istat. Dina hija ħabs msejjaħ Gaza, msejjaħ Gaza fejn il-popolazzjoni ta' dan il-ħabs tiġi massakrata b'mod regolari. Aħna jdu ngħidu li riżoluzzjoni mhijiex aċċettabbli għaliex beżija din ir-riżoluzzjoni mhix ambizzjuża xejn għalhekk kif votajt kontra aħna bżonn illi il l-embargo u l-okkupazzjoni jifqu anke l-okkupazzjoni illegali li qed tal-art li qed taffettwa lil ħafna bdiewa tittieqaf, il-liberazzjoni tal-membri tal-Kunsill Leġislattiv Palestinjan u ta' politiċi oħrajn iridu ikunu meħlusa u iridu aħna nġibu qudiem il-ġustizzja dawk li qegħdin jagħmlu reati tal-gwerra u Sinjuri, ħanalaq billi ngħid li l-proċess ta' paċi miet minħabba il-pożizzjoni u l-azzjoni violenta min-naħa tal-Iżrael. Aħna rridu neħdu azzjoni sabiex il-Palestinjani, speċjalment in-nies ta' Gaza, ma jibqgħux ibatu kif inhuma. U bekk nikkonkludu allura l-ispjegazzjoni tal-vot għallum għandi aħbar irċivejt mill-Kunsill il-pożizzjoni tagħhom fl-ewwel qari flimkien mal-istqarrija tar raġunijiet tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni t tizil ħajġi imħabbar fil-minuti ta' seduti għal limitu ta' t xhur illi waqda dawn it tletxur il-Parlament irid jippreżenta il-pożizzjoni tiegħu dana jiskatta għada 13 settembru 2014 il-minuti dan seduta ħajkunu sottomessi il-Parlament għall approvazzjoni tiegħu fil-bidu tal-seduta li